l-qasam. Barra minn hekk qed nitkellmu fuq il-Komitat Tram Tran hawnhekk ngħaddi għal Sur Zvoboda għal punt li jmiss medwar tibdil tal-ħin tas-sajf l europa President, Kummissarju, Riżultati ta' smieħ pubbliku fuq il-ħin tas sajf li sar f'Marzu Ir-riżultati kienu ċari fis-settur tal-enerġija m'hemmx bżonn ta' din il-bidla għaliex dak li nifrankaw fid-dawl nafquh biex insaħnu d-djar tagħna. Iżda, skont ir-riċerka li saret minn disa universitajiet Ewropej, hemm bosta tħassib tas-saħħa. Dan jaffetwa 20% tal-Ewropej, 80% l-oħra ma jistaw xifmu kif dan għandu effett fuq is-saħħa dawn l-effetti tas-saħħa huma li wieħed iħossu għajjien, problemi ta' uġeħ ta' ras, problemi ta' digestjoni, dan kollu iwassal għal mart bħal obeżità, diabete u anke attakki tal-qalb. Din il-bidla fil-ħin tas-sajf tagħmel effett ukoll fuq dawk li jibatu mill-awtiżmu Il-riċerka tistima illi l-ispejjeż relatati ma' dawn jaffet jammontaw għal 131 miljon euro. Iġifieri ċittadini Ewropej jonfqu daqskemm jonfqu għal għal Għatkum u għal budget Ewropew jonfqu għal spejjeż tas-saħħa minħabba din is-sija staġjonali. Kellna kena press release li li tajt li l-istati membri mhux qed jilmentaw u l-Kummissjoni mhux ser tindirizza din il-kwistjoni li mhix ta' stant importanti. Għalhekk qed tajt li dawn il-persuni interessati mhux mhux importanti jekk ir-riċerka hija hija minna il-Kummissjoni tħoss illi l-ħsara fuq is-saħħa li tammont għal dawn il-flus kollha Miex ukoll importanti li sa' membri mhux qed jilmentaw imma l-istati ma jbatux mill-diabete u, u depressjoni imma aħna aħna nippreżentaw dawn iċ-ċittadini li sofru minn dawn affarijiet u dina waħedha għandha tkun raġuni valida biżejjed biex il-Kummissjoni taħdem fuq din il-kwistjoni għalhekk xtieq nrestaq din il-mistoqsija lill-Kummissjoni u tħares lejn ir-riċerka ta' dawn id-disa universitajiet u turi li mhux ir-riċerka mhux minna u tina raġunijiet għalfejn għandna nżommu din is-sija staġġjonali. It-tina raġunijiet validi għalfejn għandna nżommu din is-sija staġġjonali. Naddu għall-Onorevoli Kramer. Grazzi, tassew kollegi, kummissarju, jina nishti nirringrazzja lil komitat Juri u l-Istur Zwabada ta' din l-inizjattiva tal-Komitat Tran u Juri. Aħna mill-inizjattiva flimkien ikkonsidrajna l-effetti fuq it-trasport, is-sigurtà ta' trasport, il-pjanijiet ta' trasport, il-ħinijiet ta' xogħol. Għalhekk aħna f'Marzu kellna smigħ konġunt bejn il-kumitati fuq din il kustjoni L-opinjoni tal-esperti kienet ċara. Huma tafaw dubju fuq l-ħtieġa ta' din il-bidla, il-konsegwenzi negattivi huma ovvi. M'hemmx raġunijiet xjentifiċi għalfejn hemm bżonn ta' din il-bidla ta' sija. Jiena naqbel massur sur illi il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni li tirrifjuta illi tindirizza din il-kwissjoni b'mod serju L-ewwel raġuni li ngħatat kienet minħabba nifrankaw l-enerġija. Jiena bħala persuna tal-partit aħdar għandi nkun favur nifrankaw l-enerġija, iżda fil-verita m'hemm lebda effett. Infatti hemm effett negattiv u mhux pożittiv li nifrankaw l-enerġija x'minflok qed qegħdin naħluha. Għalhekk din is-sieħa għandna nibdluha. Irridu nirrevedu din is-sistema biex naraw jekk għadix tagħmel sent mod partikolari fis-settur ta' trasport fejn għandna dawn il-problemi. Ħafna persuni iħossuhom għajjenin wara li naqilbu s-sija għaliex iħossuhom li ma naqdux biżejjed hija ta' periklu għas-saħħa u din taffetwa u kol l-iskedi ta' trasport dinja xaħġa li veru ma tamilx sens hemm ħafna raġunijiet ta' loġistika wkoll li ġo affettwati minħabba din is-sija. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 1.7 miljun fis-sena. Għanna daqshekk flus x'naħlu kull sena nista' naħseb fejn f'ħaġa fiex nistgħu nofquhom minn flok dawn il-flus. Naħseb illi huwa fl-interess taċ-ċittadini tagħna u fl-interess tal-istati membri Il-mistoqsija tiegħi li l-Kummissjoni hija għalfejn qegħdin tinjoraw din ir-riċerka mal partikolari riċerka tal-Istati Uniti meta se tirrevedu l-effetti tal-bidla fil-ħin għal darboħra u turuna prova li tassew qed nifrankaw l-enerġija x'in huma l-benefiċċji x'in huma l-ispejjeż involuti tassew għandna effiċjenza enerġetika dan huwa il-mod li bih l-Kommissjoni trid twieġeb għal Parlament u ċittadini tagħha. Naħseb li l-Kommissjoni importanti li tħares lejn il-fatti u aħna nixtiequ nismu tweġiba tiegħek. Grazzi tassew, Sur Kramer, nagħti il-mikrofonu lil kummissjoni l-Onorevoli Bulġ. Madam President, and uh, honorable members. Signora President, onorevoli membri, il-Kummissjoni hija konxa tal-fatt illi ċ ċittadini kultant jitolbu li innaħu il-sija staġjonali dan minħabba raġunijiet ta' saħħa u anke għaliex dawn uħossu illi ma jafux kam valida din is-sija staġjonali tistgħu tkunu ċerti li aħna din noħduha bis-serjetà u l-Kommissjoni evalwat studji differenti fuq dan is-suġġett. Iżda dawn l-istudji waslu għal riżultati differenti li varjaw. Tant illi ma stajniex niġbru konklużjoni konkreta fuq l-effett fuq is-saħħa, l-enerġija, it-trasport bl-art u l-livell ta' produttività. Ma nix aħna stimi tal-benefiċi ekonomiċi tal-, tal tal-din il-bidla fissija laqas fuq l-impatt li nħallu fuq l-enerġija skont eh, ma huma l-arranġamenti bħalissa għalhekk il-Kummissjoni tħoss il-raġuni għalfejn waslet eh, għal din direttiva fl-2001 biex niżguraw illi konna s-suq intern jaħdem tajjeb permezz ta' armonizzazzjoni ta' skedi Dinja raġuni valida bizzejiet għalhekk ma nħossux li hemm bżonn nirrivedu d-direttiva bħalissa dan l-istadju. Grazzi. Niftu dibattitu bil pipi is-sur Rajl għal żewġ minuti. Signora Kummissarju, jina għandi rispett lejk iżda da hija naqra daħħa fil-wiċċ ukoll mux din miex tweġiba tajba bizzejet, ma kellniex tweġiba diċenti għal 10 snin. Dinja xi ħaġa tad-daħ, xi ħaġa inkredibbli kif intom qegħdin tħarsu lejn din il-kwistjoni tas-saħħa fuq kwalunkwe ħaġa oħra li ratata mas-saħħa, il-Parlament Ewropew eh, dejjem dejjem iżom pożizzjoni sodda ma mhux fuq din il-ħaġa, Jekk joġbok għaddi dan il-messaġġ il-Kommissjoni, il-kwistjoni ċentrali hija mhux li kwistjoni mhix jekk hemmx raġuni biex nibdluha, tina raġunijiet għalfejn hemm bżonna, għalfejn hemm bżonna din is-sija staġġjonali. Għalfejn irridu noqogħdu niġġustifikaw li noqodu inżommu situazzjoni normali din hija xi ħaġa bla sens tiswina ħafna flus u hemm l-ebda raġuni valida għalfejn nibdlu l-ħin. Tin raġuni waħda valida għalfejn irridu nibdlu l-ħin. Ma nistax nifhem fi fejn ħanaslu b'din b'din is li nitkellmu ħafna fuq regolament inqas regolamentazzjoni, mela x'għed iżommok milli tagħmel dan il-pass mem lebda raġuni wahda, laqas raġuni wahda għalfejn iżommu din il-bidla din is-sija. Ejja immorru lura għal situazzjoni normali. U li tuża l-iskuża tas-suq ma tagħmilx sens. Is-suq ovvjament li huwa importanti, imma sinjuri, jekk joġobkom qiegħu din il-kwistjoni bis-serjetà Jiena kelli għaxiren ta' eluf ta' petizjonanti li iffirmaw din fuq din il-kustjoni, il-koġobkom ħudu din il-ħagġa bis-serjetà. Issa fisem l-essendi s-Sinjura Regner. Grazzi tassew, Sinjura President. Sinjura Kommissarju, tista tara li dan huwa dibattitu jahra għal kem ma tantx hawn attendenza. It-tweġiba tiegħek kienet waħda teknika u mhux neċessarjament tindirizza it-ħassib ta' ċittadini tagħna, din mhix kwistjoni ta' suq uniku, din hija kwistjoni tal-ħin u kif dan jaffetwa lill-individwi. Iċ-ċittadini għandhom opinjoni dwar din il-ħaġa għax taffetwa l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għalhekk nixtieq nkun naf Anzi, nixtieq nitlob illi inneħħu din is-sijasa ġenali din il-bidla li nagħmlu darbtejn fis-sena jgħed nitkellem fisem dawk illi għom din is-sija dawk li vjaġġaw pereżempju l-istudenti, it-tfal tal-iskola. Ħafna persuni huma affettwati minħabba din is-sija. U hemm min isiba diffiċli li jibda il-ġurnata kmini ħafna. U tibda l-ġurnata fid-dlam. Din għalek hija talba għal dawk li jridu jqumu fidla. Kilonen, pour une minute trente au nom de la GUE. L'onorevoli Kilonen. On tullut tiensä päähän. Olisi järkevää päätyä direktiiviin. Mela, aħna nishtiqu illi ikunem bidla għallix biex din issija tieqaf. Din hija xi ħaġa li mhix meħtieġa ir-riċerka u rrid illi qegħdin edin naffetwaw l-irqat ta' ċittadini tagħna dan jaffetwaw mod partikolari l-anzjani u l-tfal. Isibu għad diffiċli biex jadġusta mal-bidla fil-ħin. Din fetwa s-saħħa mentali ta' ċittadini tagħna u tista' twassal għas sintomi ta' depressjoni. Jintefqu ħafna flus fuq id-depressjoni madwar l-Ewropa, il-Kommissjoni titkompli iż-żid ma' dan il-pis fuq l-Istati membri. Apparti minn hekk dan iħalli effett fuq eh, l-ekonomija. Irridu nżommu f'moħħna wkoll li fir-Russja rnexxielhom inaħħuha din il-bidla fis-sija u dan għamluh għal raġuni illi kien ta' beneficju għal benessri tal ta' ċittadini u anke tal-annimali jekk ir-Russja kapaċi tagħmilha din. Għalfejn aħna għandna noqogħdu lura, ma nistgħux noqogħdu eh, nilabu niċċajtaw mal-ħajja tan-nies, mal-ħajja tal-annimali. Nixtieq illi l pajjiż tiegħi eh, jissieħeb ma' dawn il-pajjiżi li neħew issija. Grazzi l-Onorevoli Hawtola, fisem il-Partit tal-Ħodor. Naħseb li xi ħaġa inkredibbli illi l-Unjoni Ewropea f'konferenza stampa tgħid illi l-Kummissjoni Ewropea tħares lejn kwistjonijiet serji u din mhix kwistjoni serja biżejjed tal-Kummissjoni, hi xi ħaġa inkredibli li għandkom din l-attitudni arroganti fir-rigward ta' tħassib li għandhom iċ-ċittadini tagħna. Kull meta nikteb fuq din il-ħaġa fuq Facebook ikolli eluf ta' kummenti. Dan juri illi din hija kwistjoni importanti ħafna għaċ-ċittadini tagħna. Apparti minn hekk dan jiena niftakru għaliex il-wil tiegħi twilet meta kien hemm bidla fis-sija fl-1981. Din il-kustjoni eh, taffetwa is-saħħa tal-bnedmin, taffetwa l arloċ bioloġiku tal-annimali, tal-tana, tamil riskju anke fi traffiku, fi postijiet tax xogħol fil-edukazzjoni, fil-iskejjel. Din irridu nibdluha id-direttiva attwali hija xi ħaġa li antika. Aħna irridu nibdlu dan il-ħin nibdlu naħħu din il-bussija għaliex taffetwa anke l-ekonomija u l-ħajja personali ta' ċittadini tagħna. U għanna ħafna persuni li huma favur li naħu din is-sija u kif qalu l-kollegi tiegħi jekk anke r-Russja kapaċi tkun favur is-saħħa tal-annimal u l-bnedmin għalfejn aħna maħniex kapaċi nagħmluha. Grazzi, ngħaddu issa għas-Sur Stuger. Għal minuta. Grazzi, Signora President. Il- aħna għajmna din il-kustjoni ħames snin ilu. Il-Kummissjoni familjari ma' riċerka Ingliża li turi illi il-ħin tas sajf u aktar ta' benefiċċju għal ċittadini tagħha milli il-ħin ta' xitwa aħna ngħidu qed ngħidu wkoll ejja neħu l-ħin tax xitwa għaliex dan anke jifranka l-enerġija. Fi żmien fejn nridu nifrankaw l-enerġija, Mux għet nejdu fuq kustjoni li jinsaħnu djaltana, fil-sajf xorta nżaw l-enerġija fuq l-arja kondizjonata. U li ma jkollokx bizzejjed daw li fċertu ħinit tal ġunata wasal l-aktar incidenti. X'nistgħu nagħmlu għalhekk biex inneħħu il-ħin tax-xitwa? Kif lesti li tieħdu azzjoni fuq għal il-ħaġa? Grazzi is-Sur Becker. Żewġ minuti. Signora President, grazzi, Komissarju, kollegi. Kif tistaw taraw għanna qed naqblu matu madwar il-partiti il-partiti kollha din jaqblu aħna rridu illi ikun hemm reviżjoni immedjata ta' din il-bidla staġunali li ssir darbtejn fis-sena irridu illi ikollna revizjoni xjentifika li qed tgħidilna inti din mhijiex informazzjoni xjentifika ta' kwalità. Mem lebda benefiċċju f'dak għandu ma mal-enerġija, hemm iktar spejjes, hemm numru ta' opinjonijiet ta' esperti u studji xjentifiċi minn universitajiet Ewropej u anke minn bioloġisti li l-koll kemm huma jgħidu illi hemm spejjeż relatati u riski relatati ma' din il-bidla e, fis-sija. Dawn ir-riski mhux qed jiġu verifikati kif suppost u ovvjament hemm kwistjonijiet oħra importanti bħal l-immigrazzjoni, ix-xogħli, ix-xogħol. Iżda s-saħħa ta' ċittadini tagħna u li naħlu l-flus din ukoll hija xi ħaġa importanti, għandha tkun xi ħaġa li natuha importanza fl-Ewropa. Zidna l-inċidenti ta' traffiku aħna fl-Ewropa rajna zida ta' 48% fil-ġidenti ta' traffiku, da' mhux affarijiet li nistgħu ninjorawhom. jiena nilqa il-pjan ta' Juncker illi naraw jekk ir-regolamenti jkunu ċet jaħdmu kull ftit snin u f'dan il-każ ma ħadmitx wasal iż-żmien illi nieħdu azzjoni u xi ħadd jerfa' responsabilità istur Le Breton. Merci. Grazzi, Signor Kommissarju. 40 sena li eh, aħna timbidlu il-ħin darbtej fis-sena, bżoni konna s sistema wahda nija pal mamlu l-Russja mill-2011. Esperti l-24 ta' Marzu mill-Parlament Ewropew Aparti birrela wera illi dawn eh, il-bidliet jamlu ħafna ħsara għatfall għal ġidenti kardjaċi u anki problemi mal-annimali bejjem il-problema hija li la mwem naqis tal-inċidenti ta' traffiku la mwem effett pozitiv fuq l-ekonomija ġifieri aħna rridu ma nqogħdux rridu waqfu li qogħdu bidlu l-ħin. Għal 75% tal-ċittadini li jaqblu magħna aħna rridu nistatu kasom u nibqgħu niqfu din is-sistema li ħadd ma jsejfem għal fejqini. Nadu għal-kaċ tmin minn nies jixtiequ jitkellmu. Sinu Zaborska. Grazzi. Signor Kommissarju, kollegi, ringrazzja l-kollega Swoboda tal-perseveranza tiegħu f'dil kwestjoni uh, u għalix din miżura amministrativa illa misteklu li għadda u rridu naraw issa jekk l-argumenti li mit ilu kienu jużawhom fil-2001 eh, jew anki mit ilu għadhom validi. Il-Kummissjoni qiegħda titratta dan l-inizjattiva tal-Parlament birronija. Nasibx li xi għażaw raġunijiet: L-ewwel net l-amministrazzjoni mhijiex hawnhekk biex jitratta il-proposta ta' MEPs birolija u bid-daħ. U t-tina ħaġa hija illi il dmijiet ta' komissjoni huwa li tissottometti proposti għal analiżi fuqta. Allura jiena nerġa' ntenni. Nitlob il-Kummissjoni biex jitrattaw dil kwistjoni bis-serjetà. Grazzi. Sir Ulrika. Grazzi nkelli noti b'Ingliż. Imma x nirrispettak ħafna nixtieq nitkellem bl-Ingliż Franċiż. Fuq da suġġett, bibu kollegi, intom tafum, somma, jena t-tfal tijaj imorru skola fil-ħodu u mħabba bidinna il-ħin dawn imorru fid-dawl, mux fid-lam u jena nishtiq illi dawn imorru fid-dawl u mux fid-lam. L-istess waqt rridu ninnalizzaw l-influenza pozittivi wkoll imma għaxem ħafna, imma fl-istess ħin fis-sitwazzjoni li għandna palissa fl-Ewropa fuq il-migrazzjoni, fuq il-kriżi tad-dejn Grik, is-sitwazzjoni ekonomika, il-qat, is-sitwazzjoni ta' ċerizana kollu jiena naħseb illi mhux il-bument li noqogħdu nitkellmu għal darba oħra fuq dan is-suġġett. U fl-istess jien ngħidilkom illi inni ma naqbilx ma l tal kommissjoni pero laqat, Grazzi. Grazzi ta' sforzi jek sur Zvonzika. Sur Marija, sur Franċis ukoll? Le, Grig bis. Grazzi. Il-parċipazzjoni għan tal-kollegi tijaj, il-passjoni li bija, dan il-motivazzjonijiet juri li hija kwestjoni serja. Hekk kif inti weġibt ma jindikax is-serjetà tas-suġġett. Di tal-ħinijiet, ħsibna li bidla fis-sajf, ta' bidla fis-sajf kien xaġa pożittiva, issa studju qed juru ban toħra, xaġa oħra propjament kien informazzjoni pubblika li ġie organizzat fil-Parlament Ewropew rajn li permezza l-istudji li saru illi ma kienx ehm, affetti pozittivi, anzi ma negattivi fuq livell ta' ċittadini tagħna u tal-industrija. Mhix laqas biss ġustifikata għal lat enerġetiku. Allura ma sax nibqgħu sejrin hekk minħabba li l-konċittadini tagħna jibatu ħafna messaġġi lilna allura importanti li aħna nagħtu tweġiba xerja għal din il-kwistjoni. Revoli Roper. President, Komissarju, inx ingrazz il-kollegi tal-li resqu din il-mistoqsija. Nixtieq l-attenzjoni fuq setturi uħor fejn impatt negattiv hawnhekk. Ma naħsibx li l-bdiewa jistgħu jispjegaw lil bejjem tagħhom illa lix ħajkun hemm e, bil-bidla fil-ħin. Dan għandu bad negattiv ħafna fid-dinja tal-bidja. għax in-nies jgħixu skont il-ħajja biologika tagħhom hemmhekk u per fil sessin għandhom kustjonijiet oħrajn fejn inti tkompli bħajja dejja u inti titqotuħu t-tfal tiegħek l-iskola x'napjena allura dawn l-affarijiet għandhom jinbidlu. Grazzi. Navoli President, senjuri, li kieku kien hemm vot illum. Nitlab lilek, komissarju fuq ir-raġunijiet għal bidla tal-ħinijiet mis-sajf għax-xitwa, jew xitwa s-sajf. U jekk inti għaturi l-istess eh, l-istess attitudni li rajt issa mela ma kikun rġin naħseb tal-tej li votarekx. Għat titkellem fuq dritti ta' ċittadini tagħna u jekk għandek daw l-eluf ta' nies li qed jgħidu li aħna rridu neħu din il- din il-sistema antikwata li għandna Jiena kont nistenni, nistenna il inti kont l-opinjoni ta' ċittadini u bittuħdu tieħodha bis-serjetà. Jekk jogħġbok toqgħodx tuża ta' diżmin bina f'dan ir-rigward u konsidra bil-rib il- kif nuxira il-bicċa ta' xogħol il kwistjoni u da bis-serjetà. Mela, ġdibattitu għanna l-lum dal-ħodu. Tejt l-onorevoli Von Storch. Għatma rajt xaħġek pala fħajti. Dan għas huwa suġġett mingħajr ideoloġija. Nitkellmu nek dwar xaħġa li ċatadini ma jridux u komissjoni qed tgħid nix argumenti. Qed nistenn bil-ħerqa ta' dak li għandkom xi jgħidu bħala tweġiba. Kif tistaw twiznu l-argumenti illi aħna għanna din bżon din il-bidla? Aħna marridux, marridux li konna din il-bidla fil-ħinijiet, ma għajdu nara li xirti konna din il-bidla fil-ħinijiet. L-argumenti ma jimtijak ma jimlux taqom, ma jimlux sens, sa? Nil-vuri xajdropa. Grazzi ringrazzi al kollegi kollha. Talli zammew l-istess linja jkunu eh, xi jkunu il linji politiċi tagħhom. Sinjura, inti tirrappreżenta l-Kummissjoni hawnhekk, ġifieri għalhekk aħna qed nagħmlu l-mistoqsijiet lilkom lilek mod dirett. Ħafna raġunijiet il għaliex tissir din mistoqsija. Jekk hux neċessarju li nimmobilizzaw in-nies biex ndawru l-arloġġ il-qoddim u mbagħad nerġgħu ndawru lura. Naħseb li nistgħu nuru illi l-istituzzjonijiet Ewropej fuq jaġixxu huma kapaċi milli jitrattaw dil kwistjoni teknika malajr. Għaliex in-nies Iddeja għom ħafna affarijiet iktar importanti u koll li rridu nerbu vera, imma jek iġobkom. Għamlu xaġa fuq biex ta' xol u bitlu direttiva. Sur kili. Sur til. Sur From my own observations, I have become more and more against the change of time in recent years because I see it brings in jina, nara, kull ma jimur, dejjaqni din bidla fil ħina li xie waqqa fil-rabija titħol minn xie u xitwa titħol millu lum għallada. U jina kontent li għet nitkelmu dwar law l-affarijiet il-lum, għemmin referal 48% aktar incidenti u li ħarbat il-rqata tfal. Kasu għacħar Kull ma trid hija direttiva mill-Kummissjoni waħad tiswilek xej u naf li ċittadini jkunu kuntenti ħafna biex għalmen nkun iċ ċittadini nistgħu naġixxu fl-interess tagħhom. Jekk ir-Russja jistgħu jagħmlu għalfejn ma stawx nagħmlu aħna jew qed nibżgħu ngħidu li forsi r-Russi kellhom raġun u aħna ma rridux insegwhom. Hawnhekk kellhom raġun. U rridu ndaħlu bidla mill-aktar fejs għal merdux li x-xitwa tidħol mill għall-għada u rridu li r-rebja tidħol b'mod naturali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 membri tal-Parlament. Grazzi tas-sew ta' dan il-dibattitu eh, animat u messaġġ ċar li sar qabel i rappreżentanti tal-partiti kollha qegħdin hawnhekk iddiskuti din il-kwistjoni. F'introduzzjoni tiegħi il-Kommissjoni qalet illi hija taf x'huma l-argumenti differenti favur u kontra. Ngħidilkom illi jiena personalment kellimt ma' ħafna stati membri fuq għadi u staqsejtum dwar il-fema tagħhom fuq għadi u jkolli ngħid illi l-opinjoni hija maqsuma ħafna mhix daqshekk eh, iċ-ċara eh, kif qed tgħidu intom. Vera, hemm ħafna studju li qegħdi studji li qegħdin jeżaminaw il-impatti potenzjali fuq is-saħħa, iżda xorta m'hemmx hekk argumenti li wieħed jista' jiġbed minnaħa tagħhom għalissa. Is-sfida li na naqbel hija hija ikbar milli aħna u naraw u l-esti li naraw dik nisbaħħa veru qed nagħti kaskom iżda nixtieq nisħaq li il-motivazzjoni tiegħi hija li inżommu il suq wahdini għaddej u illi konna deċiżjoni anonima fuq dil kustjoni Anima. Ġifir tal-istadju aħna mhux qed naraw illi mhux il-ħajkun nqisu isur ħajkun hemm bidli ta' din id-direttiva relevanti, però jekk pro, jekk joħorġu provi ġodda u jkun hemm approċċ iktar sistemiku f'dan ir-rigward aħna ħankunu lesti illi nerġgħu nikkonsidraw din pożizzjoni. Grazzi. Merci. Le débat est clos.